Parti mis fuq l-agenda tagħna l swaziland u l-każ tal-attivisti ta' drittijiet tal-bidem Taluni Maseko u Beki Makubu. Naddi l-kelma l-rapporters l-ewwel li ser jitkellem huwa Mark Demesmaker għandek minuta. Grazzi, President, kollegi. Sam mit tmiem tal-Kostituzzjoni tal partiti politiċi il-monarkija ġewwa Swaziland edha qed isir fil-Mozambik u l-Afrika t'isfel. Ir-re għandu eh, poteri sħaħ fuq kwistjonijiet amministrattivi u eh, liġijiet u mhux qed jaqsam il-poteri hemm waħda mill-iktar rati għolin tal-AIDS u et eh, l-rata eh, ehm, tal-ħajja tal-talajxin ija baxxa ħafna. Il-kas ta' ma seku mhuwiex kas izolat huwa u makubu et jaraw it-tmiem tal-libertà tal-espressjoni persekuzzjoni għal dawn l-attivisti u l-Swaziland hija marbuta mill-ftemiet ta' Kotenu u trid rispett tal-istat ta' dritt u id-drittijiet tal-bniedem. Komissarju, il-politika tagħna fir-rigward tal-Swaziland m'għandix biss tkun kwistjoni tal-ħelsien ta' Tulani Maseku u Bekki Makubu, iżda għanna namlu dak kollu li nistaw biex inwittu tri għal-iktar demokrazija. Grazzi. Naddu issa għas-sur Koraw. Grazzi, President. Kif għal kollega eh, Desmaker, dawn iż-żewġ persuni ma seku ma kubu ġew impriġunati għaliex ikkritikaw is-sistema ġudizzjarja li hemm ġewwa Swaziland. U għada jadwar il-kongress, u għawet jadem fil-kongress, eh, u li Swaziland huwa pajjiż li sa minn meta sar indipendenti 78 eh, dejjem kien fi stat ta' emerġenza hija monarkija assoluta kif ġa intqal u huwa wkoll pajjiż li fil-fatt għandu is-sistema eh, ta' preferenza ġeneralizzata minnaħta tal-Unjoni Ewropea u din il-sistema l-Kummissjoni għandha tivverifika li jiġu irrispettati ir-rekwiżiti. Din hija l-ħaġa li aħna qegħdin nitolbu permezz din riżoluzzjoni. Għalbqija jidher li li huwa ċar li huwa impossibbli li eh, nżommu eh, relazzjonijiet ma dawk li jeksru id-drittijiet tal-bniedem. Nisperaw li b'din riżoluzzjoni nibatu messaġġ b'saħħtu lill gvern tal-Iswaziland. Grazzi. Grazzi Nadu saqal Maria Hojbux. Grazie, President. Tulani Maseko u Beki Makubu rridu jiġdu l-attenzjoni situazzjoni ta' drittijiet ta' nidem ġewwa l-pajjiż u għas situazzjoni fis-sistema legali. Is-sentenza kontra dawn in-nies hija iktar ħarxa minn każijiet oħrajn simili u għal daqstant hija intenzjoni ċara li ibeżżaw lin-nies li jridu jkunu attivi fuq dawn il-kwistjonijiet. Lan tagħna, r-rwol tagħna huwa li nsemmu il-Kostituzzjoni tal-2005 u ma jridu jirrispettaw il-Kostituzzjoni tagħhom stess. F'artiklu 54 hemm il-libertà tal-espressjoni u tal-istampa id-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa li huma jridu josservaw u huma għandhom ftehim mal-Unjoni Ewropea permezz tal-ftehim ta' Kotonu u din hija eh, demokrat klawzola ta' drittijiet tal-bniedem u ta' demokratija. Rridu nitolbu li dawn eh, il-persuni, żewġ persuni jinħelsu. irridu wkoll nindirizzaw il-kwistjoni tal kundizzjonijiet u iż-żamma ta' dawn in-nies. Aħna fil-Parlament Ewropew irridu nibatu messaġġ ċar grazzi. Nadu issa għal Javier Nartz. Grazzi, President. Is aħna, ovvjament, kważi kważi aħna għanna eh, kif nistanajt, isna s-soltu dawn affarijiet ta' kuljum imma hemm bżonn nimorru għal prattika u għannana l-artiklu 2 tal-ftejim ta' soċazzjoni li hemm klawzula ta' demokratika u jekk ikun hemm ksur ta' violazzjoni ma, ma jistax jiġi rispettat u lek għandna b'mod il-ftejim tal-Kotonu li definixxi wkoll id-demokrazija li mi u l-ftejim ta' sħobija mal-pajjiżi tal-nofsinhar tal-Afrika ta' Swaziland fejn neżiġu imġiba demokratika neżiġu għandna bżonn kundanna għanna bżon illi għandu għall-azzjoni biex il messagġ ikun wieħed sħiħ li mhux se jkun hemm ftehim ikun li ma jkun ta' preferenza jekk ma jkunx hemm rispett ta' dan il-ftehim fil-klawsula ta' demokrazija u l-esiġenti l-esiġenzi demokratiċi li għandna fl-ftehimiet tagħna. Eh, muchas gracias, eh, diputada Lidia Sedra Rodriguez. Grazie, il signora Rodriguez. Obrigada, Presidente Grazie President. Dan huwa każ ta' eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u id-dritt tal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema. U din hija xi ħaġa li għandha tibbenefika l-kumpanija transnazzjonali ma kollox huwa niżel fid-dikjerazzjoni ġittijiet ta' bniedem u għal daqsan din il-kamra aħna rridu nkunu eh, eh, riġidi ħafna rigward ta' dawn il-fatti u il-mekkaniżmu nużaw il-mekkaniżmi kollha disponibbli għalina biex il-gvern ta' Swaziland jigarantixxu drittijiet tal-bniedem u eh, ħaddiema barranin rridu wkoll nirrispettaw il-libertà tal-bniedem, demokrazija u l-pluralizmu irridu nitolbu li dawn in-nies eh, arrestati jiġu maħlusa. Nixbetu ukoll l-attenzjoni tal-Parlament dwar in-natura tad-demokrazija f'ċertu pajjiżi, l-Unjoni Ewropea pereżempju fil-każ ta' Spanja, fejn ir-riforma għal eh, tortura, brutalità tal-pulizija, sentenzi tal- taħabs Um, uh, Reċentament il-Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti kontra tortura tkellem dwar dan jekk aħna ma nissugerewx din il-libertajiet fil-pajjiżi tagħna aħna se nitilfu l-kredibilità b'mod internazzjonali. Grazzi. Deputy Tunek Kalam, one minute, take floor, please. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Commissioner. Grazie, President. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem ġewwa l-Iswaziland ilha problematika għal żmien twil. Um, Iżda riċentament rispetta l-istat ta' dritt eh, deterjera ħafna. E, Tasib tagħna llum eh, immur għal Tulani Maseko li kienet jiddefendi dritt interessi tal eh, trade unionisti lokali, kif ukoll Becky Makubu, l-editur tal-aħħar gazzetta indipendenti fil-pajjiż. It-tnejn ġew ikkundannati għal għal-akkuża ridikola il-messaġġ għandu jkun li l-indipendenza tal-ġudikatura għandu jiġi rispettat fi ċirkustanzi kollha. U aħna nitolbu lill-awtoritajiet tal-Iswaziland biex jħilsu lil dawn iż-żewġ persuni kif ukoll lil dawk kollha li ġew eh, kundannati tal-li ehm, użaw il-libertà tagħhom tal-espressjoni. Li tolbu l-Swaziland biex tirrispetta l-impenn tagħhom għall-istat ta' dritt u id-drittijiet tal-bniedem taħt il-ftejm ta' Kotonu li jinkludi l-libertà tal-espressjoni u jiena naħseb li għandu jiena taw preferenzi kummerċali il-preferenzi il kummerċali tal-Iswadiland għandhom jiġu marbuti marbuta mar il-rispett tal-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Il-kongress lokali ta' trade unionisti eh, qed jirġa' jaħdem u għal daqsan dan huwa pass fid-direzzjoni tajba nisperaw li jibqa' sejjer f'din id-direzzjoni. Grazzi. Nadu issa l-ġud Curtin Darling. Grazzi ħafna President. Repressjoni politika kbira ħafna u klima ta' bizza fi Swaziland il-soċjetà ċivili fragli għandha bżonn tal-appoġġ tagħna, it-trade unions bħal pereżempju. eżempju eh, tradizjonalisti dan tipo ċentrali ħafna f'dan il-moviment. Eh, l-istess huwa il-gvern tal-Iswaziland. Din ir-riżoluzzjoni ħna qegħdin ngħidulhom li l-Ewropa qed toqgħod attenta ħafna għal eh, drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema u li eh, il-ħabs li ħadu tulani ma seko u bekki ma kubu huma affarijiet li aħna ma nittollerawx irrid ikun hemm irridu jinħelsu immedjatament u uh, tingħata protezzjoni lil dawk in-nies li qed jidġildu għad-drittijiet tal-bniedem aħna f'din rezoluzzjoni nitolbu l-Unjoni Ewropea li tuża il-mezzi koll ekonomiċi u politiċi eh, biex tipproteġi id-drittijiet tal-midem ġewwa Swaziland. Din għandha sir mill-Kummissjoni u rappreżentanti tagħha fil-Swaziland. Il-Kummissarju l-Istati Uniti għagġiċiet għalfejn aħna mux għetna ġiċu. Thank you very much indeed. Uh, now it's time for presentation of political groups. First of all... Naddu issa l-gruppi politiċi, eh, issa fil-fizem il-pep għal Sean Kelly. Il-kas ta' l-Swaziland eh, huwa ta' tasib għalina l-kol. Kull pajis li dikjara eh, stat emerġenza fl-1973 u l-istat ta' emerġenza għadu hemm 42 sena wara hija storja fija nifisa. Is-sur eh, eh, Sira Masuka eh, u Makubu l-imħallef li mexxa il-kas tagħhom ġi kritikat fil-fatt fil-dokument li ħareġ ma seko għal stant dan juri biċċar x'in il-problema ġewwa l-Swaziland. din tiġi approvata mill-Parlament fit-til din is-sena irid nassiguraw li stat emerġenza jitneħħa u it-tieni ħaġa dawn iż-żewġ persuni jinħelsu u it tielet ħaġa jirrispettaw jiġu rispettati it-trade unions u nisa l foqra biex u jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jagħtu benefiċċji lil dawk in-nies foqra ġewwa Swaziland. Inkella aħna maħniex ikollox xnaqsmu' ma' dal-pajjiż. Thank you. Uh, on behalf uh, Socialists and Democrats. Fisam l-essendi. Is-Sinjura Jungerius. Fawissa ta' sena l ohra il-Prim Ministru ta' Swaziland Galimini uh, talab għal uh, uh, til ta' zewċ meċeja tal-lista tal-trade unions. Din kella ħafna kritika għal l-istat tal-, -tal Eh, persuni u tal-ħaddiema f'dan il-pajjiż matul li same ġewwa Washington minkejja żviluppi korro ħafna li Swaziland għadha parti mill-DSP tal-Unjoni Ewropea u qed tingħata xorta waħda preferenzi kummerċjali mingħajr ma taqdi il-prekondizzjonijiet biex tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema u timxi mal-prinċipji ta' governanza tajba minħabba dawn il-violazzjonijiet eh, xokkanti mill-gvern ta' Swaziland il-Kommissjoni għandha issegwi li l-Istati Uniti u tinvestiga il-ksur ta' drittijiet tal bnidem eh, protetti taħt il-GSP. U jekk konfermata il-Kommissjoni għandha tqis li tirtira il grant ta' preferenzi kummerċali. Jekk din mhix taħdem għal daqstant forsi issa irridu nkunu iktar ħorrox. Danke vel. Grazzi, fisem l-Alde. Oh, Is-sur Farja. Grazzi President, kollegi. Ġewwa Swaziland il-ġida għal libertà tal-espressjoni importanti. Avukat li rebaħ uh, premi għal xolijiet ta' drittijiet tal-nidem ġewwa eh, l-Afrika Beki Makubu u u għu mill eżempji għal-ġida kontra dawn is-situazzjonijiet ġaw ġaw nikkundanjati fl-25 ta' ġunju fl-2014 għal tal-li publikaw artikli dwar nuqqas ta' indipendenza ta' ġudikatura ġew għal-pajis u kol dawn ġew e, ma kienem lebda garantiji fil-proċess tagħhom. kif qal il-kollega Kelly eh, il-imħallef eh, li mexxa il-proċess kien kundannat f'dawn l-istess artikli tagħhom. Jiena nixtieq najt li meta libertà tagħna tittieħed eh, huwa obbligu li nitolbu għal ħelsien mill-oppressur għaliex ma nistawx eh, nċedu id-dinjità tagħna. Nadu issa għassur Zehowski. Sur President, Kummissarju, taħt il-ftehim ta' Kotonu il-Swaziland għanda tirrispetta il-valuri demokratiċi u il-libertà tal-kelma hija bla dubju waħda minnhom u għal daqstant il- ħabs ta' Tulani Maseko u l-ġurnalista Beki Mahubu għandhom jiġu ikkonsidrati bħala kontra liġi. Lebda pajis manda tikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u tuża metodi brutali kontra il dawk li jikkritikaw. Irridu nuru li l-Swaziland li id-demokrazija ma taħdimx b'dan il-mod. Il-gvern ta' Swaziland għandu jassigura valuri demokratiċi u jipromovjom għaliex dawn jinsabu fil-Kostituzzjoni. L-Unjoni Ewropea ma trid xejn iktar ħlief li l-Swaziland tirrispetta il-Kostituzzjoni tagħha u huwa r-rwol tal-Unjoni Ewropea li tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni ġewwa l-Swaziland biex bekk id-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati. Inkella l-Swaziland Eh, għandu uh, jieqaf ikun imsieħeb tagħna u dan il-messaġġ għandu jkun messaġġ ċar għal gvern ta' Swaziland. Issa wasal il żmien li ngħaddu għal proċedura tal-KHDI. Naddu issa għal l-onorevoli Frenzulizza. Jiena nemmen li huwa importanti ħafna li s-solidarità internazzjonali espressa lil eh, opponenti politiċi li ġew eh, eh, mitfajn il-ħabs ġewwa l-Swaziland ma rridux ninsew is-sitwazzjoni tal-persuni tal-priġunieri eh, politiċi din hija kwistjoni ta' ġustizzja soċjali. L-Swaziland daħlet taħt il-ftejm tal-Kotenu u qalet li se rispetta demokrazija l-istat ta' dritt u l-prinċipi ta' drittijiet tal nidem li jinkludu l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa. Il-gvern għandu eh, jimxi mal-wediet li għamel jiju konsiderazzjoni il-libertà tal-espressjoni u eh, jistabilixxi qafas leġislattiv li jippermetti parteċipazzjoni sieħa tal-partiti politiċi f'konformità mal-obligi internazzjonali u reġjonali. L-autoritajiet tal-Iswaziland għandhom jiggarantixxu f'kull ċirkostanza eh, l-integrità fizika u psikoloġika ta' eh, attivist priġunieri ta' attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u teħli somma l-kem jista' jkun. Grazzi dua sur Marjas. Grazzi ħafna, Presidenti, situazzjoni ġewa Swaziland hija marufa u uh, ila għal dan l-aħħar 41 sena. Uh, Is-sistema demokratika tkisset kompletament, id-drittijiet uh, tal-ħaddiema inkisru, edin inkisru, u ma hemm l-ebda dritt għall-assembleja għall-persuni għall-ħaddiema. E, e, id-drittijiet tal-bnidem u kol ġew uh, imkazvra. Em avukat maruf li jiddefendi lil ħaddiema u fisem trade unions u avukat u eh, id-deċida li ser jikritika il-sistema u kif ukoll miegħu hemm Missur Makubu li kritika ir-reġim u huma it tnejn irċivew sentenzi ħorox ħafna minħabba li huma iddefendew id-drittijiet tal-bniedem. L-Swaziland taħt il-Kotonu hija eh, marbuta li tirrispetta drittijiet tal-bniedem u huma mamlux dan għaliex huma reġim mhux demokratiku. Grazzi ngħaddu issa Assur sur Castaldo. President, Swaziland hija monarkija assoluta, monarkija li fija anka l-aħħar żewġ vuċijiet indipendenti dawk ta' Maseko u Makubu wieħed avukat kuraġuż li eh, kellu l-kuraċi kritika sistema ġudizzjarja li u definixxija bħala mhux imparzjali u mhux indipendenti Eh, liħor huwa kien l-aħħar editur tal-unika eh, gazzetta eh, indipendenti fil-pajis ġi arrestat, it-nejn ġew arrestati u trattati ħażin. Anka l-Coca-Cola għanda l-40% tal-GDP tal-pajis fir rigward ta' riservi idriċi u jiena xokjat li anka l-Istati Uniti minkejja l-interessi kummerċali li għanda iddeċidew xorta waħda li iwaffu il-Preferential Trade Agreement tal-2014 sempliciment għaliex ma dewx implementati ir-riformi għal daqstant. X'nistgħu nagħmlu? Nistgħu għal darba nkunu koerenti li l-ftehmiet li aħna iffirmajna u nibdew mill-futura uh, partnership economic partnership agreements u mal-pajjiżi tal-SADC ma jkunux bitċa karta palma uh, muwiex lanqas biċċa karta il-ftejm uh, ta' kotonu u għal daqstant irridu naraw kif se nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għaliex se nitilfu l-kredibilità tagħna u l-immaġni tagħna. Onorevole, adesso onorevole Gianluca Buona Anno. prego. Luca Buonanno. Grazzi. Hemm eh, għaddeja eh, f'stat eh, program ta' television scherzi aparte fil-Italja. fil italja fil Eh, popolari fejn jagħmlu ċajt lin nies u jkun jisasbu li veru. Maħna qisna qegħdin fiha di hawnhekk. Qed nitkellmu fuq il-migranti fil birmania meta aħna ma nisnax kapaċi nisolvu problema ta' migranti ġejn mill-Afrika u l-Libja u pajjiżi oħrajn. Imma aħna qegħdin naħdmu biex noqraw noqogħdu se nagħmlu fil-Malazja, Tajlandja, noqogħdu nakkużawhom li qed jagħmlu ħażin. Aħna Issa fuq di tal-iżwat li nixtieq nkun nafdaw kollha li qegħdin hawnhekk jafu eżattament fejn iżwat. Eja, laqadu nħarsu lejn l-xjuħ tagħna, zazah tagħna, ġejjini tal-Ewropa tagħna, daġa dak li nagħmlu biex immexxu l-qudiem aħjar. Mhux noqogħdu nasmu fuq pajjiżi ħadd għatma ma sema bihom biex xiex, noqogħdu naħlu l-ħin, noqogħdu naħlu nagħmlu mozzjonijiet ħajwassu imkien għax nista' naqbdu narmuhom għaliex dawn l-awtoritajiet ta' Switzerland jiġu jqumu. Grazie, onorevole. Now, on behalf of the European Commission, Commissioner Christos Stylianides. Take a floor, please. Christos Stylianides. Aħna nilqaw l-interess tal-Parlament f'dan il-kas speċifiku tal-avukat u attivisti ta' drittijiet tal-bniedem tul-anima seko u il- Becky Makubo u kol illi l-editur tal-magazin The Nation li huwa wkoll akkużat. Winna ħna jnum il-bidunet eh, ningaġġaw ruħna fija u nivolvu ruħna fil-situazzjoni. Aħna dejjem edna li aħna natħassib kbir fuq il-kustjoni tal-libertà tal-medja, libertà tal-espressjoni fil-Swaziland. Masego u Makubu ġewwa l f-17 ta' Marzu 2014 wara li kitbu artiklu fil-The um, Nation billi maqdru il-mod kif ġi trattat arrest ta' spettu tal-qorti mill-gvern u mill-bidu delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kien segwew dan il-każijiet mill-qrib. L-ambasċatur eh, tal-Unjoni Ewropea kien kuntat mill-qrib mal dan it-tim tagħhom biex u tal kien talba wkoll biex jmur iżurhom fil-ħabs. Eh, L-Unjoni Ewropea għamlet qarrija f'Marzu 31 ta' Marzu ta' qasem ta' qabel biex jgħid kemm huma mħasseb fuq eh, detenzjoni ta' dawn iż-żewġ akkużati. Mbagħad fil-2014 l qarja tal-Unjoni Ewropea fl-ILO International Labour Conference eh, kienu qegħdin jitkellmu fuq standards ta' xogħol fuq Switzerland qajjem dil kwistjoni iżda xorta dawn ġew kondannati għal sentej ħabs mingħajr alternattiva ta' multa il-smieħ ġi kundannat minn gruppi internazzjonali pal waħdan ġusta u miex konformi ma' standards internazzjonali. Sqarrija ta' spokesperson nħareċ fl-2014 u l 2014 fejn aħna zabna l-autoritajiet ta' Swaziland biex nirrispettaw u nipromovu il-libertà ta' espressjoni brabta ma' dawn il-Kostituzzjoni tal-pajjiż u l-drittijiet tal-bniedem, l obbligita drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea tammetti li d-drittijiet, il-track record ta' drittijiet tal-bniedem miex mm, waħda tajba u sfortunatament it-titjib u ba timxu biċrikki ċrikki imma peress illi E- e- il- mux għedini konfiskaw dawn it-tip ta' proġedimenti xorta, mux għedini waqfu dawn it-tip ta' proġedimenti billi għaddej, u għallura sikur tal li dawn l-affarijiet musa jibqaw għaddejjin. U għallura biex tiqnala illi swala Zwaziland għanda settur ġudizzjarja li taħt pressjoni kbira. Michael Pitedi l-imħallef eh, eh, ewlieni eh, tijet jiġi akkużat minn ħafna reati palmu mabus għal poter dak dik persuna li ju stess tefa kien kien għaddam il-proċedura tal-ismiħ ta' dawn iż-żewġ minn nies biċċew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 Liberałów i Demokratów. Mela mill grupp tal-Alde tal-ICR e mill-Grupp eh, Konfederali tal-Xelluk tal-Gwe u l-Ħodor u l-IFFD. Nunqu dan id-dibattitu u nivvotaw immedjatament wara.